dibattitu fuq mozzjoni għal riżoluzzjoni għal proposta ta' direttiva tal-Kunsell li simplementa għal ftejn eh, kwadru għal prevenzjoni kontra korrimenti kawżati minn oġġetti li jaqtaw eh, fl u fis-settur tal-kura tas-saħħa. Eh, l-ewwel kellim hija is-Sinjura Lem. Grazzi ħafna. Hemm ħafna Eh, korrimenti fuq eh, persuni li għedmu fis settur tas saħħa minħabba dawn l-oġġetti li jaqtaw ħafna minnhom eh, li weddaw u l-familji tagħhom ikollhom pis kbir biex jaraw jekk ħadu xi infezzjoni bħal pereżempju HIV jew inkella l-hepatitis D. Skużawni jiena qtajt nifsi għax kont qed niġri biex nasal hawnhekk. Jekk tippermettuli biex nistir naqra sa' kemm inkun nista' inkompli diskors tiegħi. Dawn l-inċidenti huma gravi u l-esperti jgħidulna li ċansis għal infezzjonijiet huma wieħed minn tlieta għal hepatitis B, wieħed minn tletina għal hepatitis C u wieħed minn 300 għal hiv Ejja nieħdu il-kas ta' Judith Young. Judith kienet nurse, infermiera li mietet fl-2008 seba snin wara li ħadet l-HIV wara li ħadet id-dem minn pazjent infettat fistar ġewwa Londra. Hija tnigżet bil-labra wara li kienet qed tieħu sample. Jew inkella nurs eh, ta' dentista li kienet taħdem f'ħabs li ġiet imnigża minn eh, labra li kellha hepatitis B u C u wkoll l-HIV. Tistgħu timmaġinaw x'pis darret ma' il-persuna. Issa ndunat li għandha l ċe u ukoll din l-infermiera u ħafna oħrajn bħala qed jagħmlu kampanji fuq din il-kwistjoni. Jiena ġejt involuta f'dan kollu fl-2004 meta mort fl istart tal-kostituenza tiegħi għal Health First Europe mbagħad uh, eh, fil-AIDS World Day Ah, dik is-sena jien għamilt esebizzjoni flimkien ma' Stephen Hughes f'dan il-Parlament. Ħaddiema fis-settur tal-settur mediku fl-Unjoni Ewropea kollha ġew fil-Parlament u kienu disprati għall-għajnuna tagħna. Dawk minkom li kellhom l-opportunità li jintaqgħu ma' dawn l-infermiera u ħaddiema oħra f'dan is-settur tas-saħħa, ovvjament ġew kommossi mill-talba tagħhom. Fl-2006 dejna riżoluzzjoni mill-Parlament biex nopproteġu il-ħaddiema fis-settur mediku fl-Ewropa biex nipproteġuhom minn dawn l-inċidenti. Irridu nisottomettu proposta leġislattiva biex nemendaw direttiva 2054 at EC uh, għal pero din proposta qatt ma waslet pero jien u Stephen Hughes u musser inċedu din il-ġlieda. Jien amendajt ħafna rapporti, ħafna rizoluzzjonijiet, tlab tal-azzjoni, tkellimt fil-plenarja fuq din il-kwistjoni bosta drabi u għamilt ħafna domandi parlamentari. Wara laqat ma l-Komissarju Spidla uh, fl-2008 għallunna li l-Komissjoni kienet ħej proposta u li konna ser niksbu dak li ridna. Pero din ġiet blokkata fl-aħħar minuta għax il-partijiet soċjali qalu li se jippruvaw jilħu ftehim, però aħna konna rabjata ħafna f'dan ir-rigward ftehim komprensiv fuq dak li kien mitlub intlaħaq mill-partijiet soċjali fis-sajf tal-2009 jiena nappoġġa il fejim bisħieħ. Il-Kunsil għandu jaddotta din id-direttiva bisħieħ malar kemm jista' jkun biex tiġi implementata b'mod effettiv u mingħajr ebda dewmien. il ħadima fis-settur mediku fl-Ewropa kollha qegħdin jiddependu fuqna. Ma jistawx jistennew iktar u ma jistawx jibqaw fil-periklu. Issa wasal iż-żmien li nieħdu azzjoni deċiżiva. Grazzi. Thank you. Grazzi, issa nadu għas-Sur Hughes jek joġbok. Grazzi, Sur President. Nasab li fl-interess ta' kwistjonijiet ta' saħħa u sigurtà tajjeb li rapporters imorru f'postom aktar milli joqgħdu jduru, President. Din hija kwistjoni importanti ħafna fir rigward tas sigurtà u tas saħħa għal daqstant ma tikom ftit sfond għal dan kollu. Inna dejjin sitt snin dan kollu mill-ewwel laqgħa li kellna kif qalet il-kollega tiegħi. U għattajab li għetna l-Komissarju għandu għawek U hija ħasra li l komissarju xbidla mhux jagħta hawnhekk. Aħna kritikajni ħafna drabi f'din il-kamra però stajna nifirħulu eh, il-lum għax huwa ressa eh, qudiem din eh, il-proposta għal dawn l-inċidenti kkawżati minn oġġetti li jaqtaw fl-isptarijiet Id-direttiva li ftemna fuqha fl-2000 fuq il-protezzjoni tal-ħaddiema minn dawn ir-riski li ġejjin minn uh, aġenti bioloġiċi flimkien ma l-elementi tal-assessjar tal-riskju ta' direttiva qafas ta' 89 kienu biżet għallu li kienu biżet, pero aħna ednilom li b'miljun incident kull sena xaħġa kienet ħażina f'din il-leġizlazzjoni. Allura rridna leġizlazzjoni oħra li tindirizza din il-problema kif hemm fl-Istati Uniti, per eżempju, f'ċertu partijiet ta' Spanja, u hemmhekk din taħdem mod tajjeb ħafna. Il-Kummissjoni ftemet li serti tieħu azzjoni u mbagħad fil-2008 kien hemm abbost tal-emenda għad-direttiva tas sena 2000 però lepsu u mbagħad u ħospim qalu li jridu jifformulaw ftehim. Jiena grat li għandhom dan il-ftehim u ftehim tajjeb ħafna, però huwa xi ftit ambigwu f'ċertu postijiet. Għadaqsant jena eh, għamilt emenda li qbilna fuqa fil-Kumitat tal-Impjegi biex nċekjaw xini l-publikazzjoni tal-Kummissjoni biex ta' sigura li eh, li kunem trasposizjoni tajba u trasparenti fil-liġijiet tal-Istati membri. Għadda santina nappoġġa il-proposta tal-Kummissjoni u nifhem ukoll li l-ftehim il-Partijiet Soċjali ma jistax jiġi ehm, emendat dan u għaftajn taħħom, naħa taħħom, pero li ħaġa importanti tal-ftejim, klawzola sitta li tkopri prevenzjoni u uh, protezzjoni. U pero rridu naraw x'tip ta' elementi preventivi għandhom jiġu applikati mill-impjiegi, l-impjegati. Din l-ambigwità tiġi irranġata li se toħloq problemi fl-applikazzjoni tad-direttiva għal daqstant aħna li tolbu lill-Kummissjoni tagħmel eh, linji gwida tal-implementazzjoni biex tgħin l-impjegati u li minħaddem ukoll biex jam jaraw li kull hemm applikazzjoni tajba tal-direttiva. Eh, incidenti mill-labar, mill-labar tal-injezzjonijiet, per eżempju, ma problematiċi ħafna li joħolqu eh, infezzjonijiet serji ħafna fil-persuni li jaħdmu fis-settur tas-saħħa hemm evidenza li turi li taħriġ aħjar u prassi aħjar u użu ta' odda mm, tal-medicina kif ukoll mekkaniżmi ta' protezzjoni jistgħu jipprevjenu l-maġġoranza tal-inċidenti ġejjin minn labar tal-vaċċini. Allura l-implementazzjoni ta' wieħed minn dawn it-tlet elementi tal-inqas jista' jwassal għal tnaqqis minn dawn l-inċidenti. Il-President jgħid li Sur Hughes li l-interpreti ma jistawx u miegħu daqsan jitolbu ma jaġġilx. Din it-tip ta' leġiżlazzjoni ma hemm fil-Kanada u f'partijiet minn Spanja juru li dawn it-tlet elementi għandhom jiġu implementati biex niprevjenu dawn l-inċidenti mill-labar. Din hija l-ambigwità li hemm f'klawżola sitta u aħna rridu neħu din l-ambigwità li hemm fl-implementazzjoni tal-linji gwida Ejja nsemmu wkoll it-trauma li n-nies eh, affettwati minn dawn il-korrimenti eh, jiġu affettwati ħażin ħafna. Għanna tkellimna ma' nies li ġew eh, li korrew b'dan, b'dan kollu u nafu xieġifiri jena tabib intqajt ma persuni li qed isofru minn din minn dawn l-infezzjonijiet. U hemm nies ukoll li jaddu xur u jgħixu fil-ċertezza li għax ma jkunux ċerti jekk ħadu xi infezzjoni jew le. Int u ukoll ma' nies oħrajn f'setturi oħrajn, pereżempju dawk fil-ġbir tal-iskart li kol jistgħu jiġu infettati minn dan it-tip ta', periklu ta', ta, ta inċidenti. Pero mi jomx koperti minn din id-direttiva. Nispera li aħna jirnexxilna issa innaqsu dawk l-inċidenti ta' madwar miljon persuna eh, li ġejjin minn dawn l eh, loġetti li għata fl istariet Issa nilqa li s-sur għandor u dilu il-kelma jek joġbok. President, Rapporter, membri onorevoli, nixtieq nirringrazzja lill parlament għax xogħol tiegħu fuq din il-kwistjoni, mod partikolari nixtieq nirringrazzja lir rapporter is-Sinjura Lin għax xogħol eċċellenti tagħha u għal mozzjoni għal riżoluzzjoni fuq il-proposta tal-Kummissjoni u għall isforzi tagħha fuq medda twila ta' żmien biex ittejjeb is-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fis-settur eh, tas-saħħa. Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-24 ta' flat 2005 fil-promozjoni tal-saħħa u sigurtà fuq il-post ta' xogħol u direttiva 2054 u koll mbagħad kien hemm fl-Ulju tal-2006 tal-Parlament adotta riżoluzzjoni eh, li titlob il-Kummissjoni biex tagħmel proposta li temenda dik id-direttiva. Risposta il-Parlament il-Kummissjoni bdew stadju ta' konsultazzjoni fuq żewġ stadji mal-Partijiet Soċjali Ewropej fuq dawn id-dispożizzjonijiet disponibbli u bħala risposta għal din il-konsultazzjoni żewġ organizzazzjonijiet li jgħadmu fis-settur tas saħħa u l-assoċjazzjonijiet tas saħħa uh, u koll federazzjoni tal-Unions u ta' servizzi innegozjaw b'suċċess uh, ftejn fl-ulju tal-2009 Palma tafu l-Kummissjoni qed tippromovi għanijiet biex timplementa dan kollu. President, rapporter membri onorevoli, aħna l-koll nafu li eh, incidenti kawzati minn labar u għagġetti li jaqta fl-isptarijiet jħolqu ħafna problemi u riskju kbir għal persuni għadmu fis-settur tas-saħħa mod partikolari fil-saħħa intensiv, kura intensiva, emerġenza u operazzjonijiet. Jiena, uh, grat li rizoluzzjoni ta'kom tinduna li proposta tal tinkorpora il-punti ewlenin ta' riżoluzzjoni ta' 6 ta' Lulju tal-2006 kien fil-fatt il-weda il-rida tal-Komissjoni li namlu dawn il-punti fil ftejn ikolli nejdilkom li jidħol fi seta dan il-ftejm se jirrapprezenta kontribut tajjeb ħafna l protezzjoni tal- eh, persuni li jaħdmu fis settur tas saħħa Permessa dan il-ftehim u kol permessa l-adozzjoni mill-Konsil għal din il-proposta ta' direttiva, dawn il-ħaddiema ser jibbenefikaw minn approċċ integrat politiċi fil-assessjar ta' riskju, prevenzjoni ta' riskju, kol taħriġ informazzjoni u kol iktar kuxjenza. Dawn il-miżuri u koll li rekwiziti minimi mhumiex biss eh, maħniex biss naċċettawhom iżda huma neċessarja ħafna President, rapporter, membri onorevoli. Nixtieq nirringrazzjakom għal darbora tal ġajtu l-proposta tal-Kommissjoni u nispera li l-Kunsill ser jadotta malar kemm jista' jkun. Grazzi. And now, um, Mr. Baldassare, for two minutes. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, come già stato... Grazie Presidente, Kollegi, incidenti kawżati minn labar oġġetti li jaqtaw fl-istarijiet huma uħut mill-iktar riski komuni fl-Ewropa u allura għandhom problema serja ħafna kemm għal dawn il-ħaddiema kif ukoll is-soċjetà kollha kemm hi. Il-proposta minn naħa tal-Kummissjoni għandha lan li tippermetti lill-Kunsill biex jaddotta eh, deċiżjoni għafas li ġiet miftema fuq għam rappresentanti tal-ħadima fis settur tas saħħa u wkoll mill unjon tal-Servizzi Pubbliċi Ewropea. Il-ftehim għandu importanti li nassiguraw protezzjoni iktar tajba lil dawn il-ħadima minn riskju ta' oġġetti ta' dan it-tip eh, li jaqtaw ħafna fl-ispjewa l-istarijiet u kol tamiri ieħor uh, fl-isptar. Allura dan il ftejm u pass il qoddim biex intejbu livelli ta' s-saħħa u ta' sigurtà fl-isptarijiet. Naħseb li l-kon naqblu l-konsekwenzi ta' dawn il- l-inċidenti jistaw kunu serja ħafna u jistaw jwaslu għal um, mart pal per eżempju l-HIV. Jino kol nishtiqna fasidza il-bżon għal approċċ integratu realistiku għal din il-problema. Jek iżommu dan f'moħħna naħseb li huwa xira li naraw x'inhuma il-sezzjonijiet legali u amministrativi u nispera li dawn ma jkunux uh, wis u ma jipprevenux l-iżvilupp ta' l-SMUs li qed jaħdmu fis-settur tas-saħħa għaliex jekk ikun hemm pis amministrattiv uh, l-SMUs jista' jkollhom xi problemi biex ikunu jistaw jistaw juħom din leġizlazzjoni. Nasib li u kolem possibilità li stati membri u kolem rida minna ħataħom biex jadottaw miżuri iktar effettivi fuq livell nazjonali miljon fil-ftejn biex jittejbu iktar protezzjoni tal-ħadimat fis settur tas saħħa Fl-aħħar aħna nsolbu l-Komissjoni biex iżomanja fuq l-implementazzjoni tal-ftejn preżempju preżenti biex jinforma l parlament fuq bażi regolari biex jinformawna kif l implementazzjoni qed issir irrid isir monitoraġġ l-implementazzjoni u aħna bżonn nassessjaw il-bżonn ta' review futura għal dan iftejn. Grazzi ħafna, issu ċerka sal-erba' minuti jekk jogħġbok. Muchas gracias, signor. Grazie ħafna, President. Nixtieq nibda billi nifraħ lill kollega Lin għax-xogħol verament tajjeb li għamlet fil-kumitat tagħna u l-kapacità li konċenja l-opinjonijiet kollha u xogħol li għamlet matul da żmien. Jien eh, nifraħu ukoll lill-Kummissarju Għandu t tieni ġurnata ta' xogħol tiegħu tal-ħatra tiegħu għandu direttiva oħra li ila eh, eh, u dim din il-kamra u inti ħajkollok l-opportunità u l-onur li f'dawn l-jumejn jissolvi daw problem, żewġ problemi li kienu pendenti biex jiftħu li joffru l-opportunità ta' ħajja jitwala. Nfakkar ukoll il-Kummissarju Spilla li jena. Jena nfakkar li dan huwa strument ġuridiku eh, importanti ħafna, u importanti għal dawk li jaħdmu fis-settur tas-sanità Eh, u uh, fuq minn miljon li għandhom incidenti u dandu xaqsam ma' kwestjoni u problemi uh, hepatitis, uh, AIDS u oħrajn li uh, u ma sposti għalihom, imma koll il-pazjenti tal-isptarijiet u l-familji taħħom miljoni ta' Ewropej ħajkunu koperti aħjar tal istrument għalek aħna Wasanna fit-tmim ta' dan it-triq twila aħna konna jenna li bdejna nibdew fuq da' ħafna żmien nfakru x-xogħol ta' Sur Hughes f'dan ix-xogħol. Permettu li forsi li fil-qosor nagħmel valutazzjoni tar raġunijiet li għalihom id-deputati soċjalisti eh, llum eh, kuntenti ħafna. Eh, huwa ġurnata biex ngħid erba' affarijiet. L-ewwel l-importanza tas-saħħa u tas-sigurtà fil- xogħol, posta xogħol, ikun hemm posta xol li huwa kondizjoniet tajba għal-ħaddima u għal-familji u għal-ċittadini. Termini umani, ġa minn referenzi għall-implikazzjoni ta' tip ta' regolament għal dawn l-ħaddima u għal-ċittadini, mamma u għemmu kol raġunijiet ekonomiċi. Ftit s ilu l-Aġenzija ta' Bilbao offret inna informazzjoni fuq il-kampanijiet fuq s-sigurta u s-saxħa. U għem studji ekonomiċi li juru, for eżempju, li fl australia dak l-għandu xaqsam ma l-ekonomija nazjonali u il-6% tal-GMP. Eh, Limu eh, kem spejjeż involvu da kollu? It-tieni ħaġa li xtaqt ngħid huwa li huwa importanti li jkollna prevenzjoni. Ħafna aħjar li wieħed jipprevjeni u jevita milli wieħed ikura biex nevitawhom Dil prevenzjoni hija kwestjoni li hija komplessa u nkunu kuxjenti, kuxjenti u nformaw u konna supervizjoni f'dan ix-xogħol. Tielet huwa li għandna nagħmlu referenza għall-interlokaturi soċjali, il-trade unions, l-importanza ta' daw l-interlokaturi soċjali. Minajrum ma kienemx dal ftehim u minajrum ma jkun hemmx prevenzjoni laqqas. ħafna drabi il-trade unions jgħidu affarijiet koroħ fuq trade unions, imma madana kollum ħafna drabi huma li fil-post fuq il-post ta' xogħol waslu li tip ta' politika li aħna għandna b'din il-ftejm qafas. Bata għanna zomma f'moħna u koll l-importanza tal-parlament. Minna dal-parlament ma kienx tasal dan il-sujġet ma kienx jasal qoddim il-publiku. Bimkien mal-konsil u mal Kommissjoni naħseb li dan huwa tajjeb u nawguraw li aħna nibdew eh, fażi ġdida ta' kooperazzjoni bil istituzzjonijiet Grazzi. Linnigan, you have the floor. Uh, yes, thank you. Uh, not quite so out of breath now. Uh, I wasn't going to take my... kont ser indum wis nitkellem, pero et uh, ser nitkellem ftit iktar tard Ikot najt <clears throat> li jissandi l-opportunità biex nir-ringrazzja li rapporters, il-xedaw rapporters kolla li ma semmejtx qabel. U kol nishtiq nirringrazzja li s Jusa um, li kien uwa fl-imkien għaj li marna fl-isparijiet fl-2004 fl-imkien ma bawes li kien MP konservativ u tlieta li aħna morna fl isparijiet biex naraw eżattament x'kienet jiġri. Naħseb di kienet ċaġa ferm importanti Din il-kamra aħna rridu naraw eżattament rridu n-nies, ċ ċittadini, xiridu nisimaw, xiridu xandom jgħidu l-infermiera, t-tobba u persuni oħra li jaħdmu f'dan is-settur. Steve semma linji gwida ta' implementazzjoni u nixtieq eh, nara eżattament jekk intom tafux jekk il-Komissjoni u s-ser eh, trisaq il-qoddim xil-linji gwida ta' implementazzjoni, naħseb li huwa ferm importanti dawn u kol jena kontet naħseb jekk intom intom xkonċi tal-timetable uh, għaliex naħseb li dini għaxħaġa importanti li ikonna timetable u din issir malar kim jista' jkun għaliex wara kollox hemm persuni fis settur ta' saħħa, ħaddiema fis settur ta' saħħa li ram jistina għal snin dwar, aħna ma rridux iktar incidenti ta' dan it-tip li jsiru waqt dawn waqt dan iż-żmien. Diġà kellna iż Kien hemm punti ieħor li huwa importanti għalkemm dan huwa qed nagħmluh biss għas-settur tas-saħħa bħalissa. Naħseb li jrid jiġi estis ukoll għal setturi oħra, bħal pereżempju fis-settur tal-ħabsijiet, naħseb li l-uffiċjali fil-ħabsijiet għandhom jiġu protetti wkoll. Naħseb li waħda mill-iktar affarijiet ewlenin għal dan kollu huwa Naħseb li importanti li nagħmlu noqogħdu attenti fil ir-rigward biex bekk dawn il-persuni ma jiġux eh, imweġġa minn dawn l-oġġetti. Grazzi. Grazzi, President. Tajt, il sur Lambert, il senjura Lambert, nixtieq nirringrazzja l-Hughes għal dan ix-xogħol imma xtaqna li sar li dan xogħol sar qabel l-Istati Uniti il-lu jeżisti mill-2001 u f'ċerta parti tal-Unjoni Europea u fl-aħħar wasalna mill-qiegħda wara li ħafna eh, nies ġew affettwati minn dan il-fenomenu. Issa dan ir-riskju eh, ġiġa eh, tkellimna fuq, no? L-istimi huma li design fil-mija ta' dawk ta' l-infezzjonijiet li jisiru jisiru fl-Istati Uniti u fl-Europa. Nafu li hemm nuqqas ta' rapportaġġ ta' dat tip ta' incident bej 40 eh, u 75% minnhom ma jiġux irrapportati. Aħna għal din raġuni għandna neħdu gost bil-fatt eh, li issa hemm obbligu li wieħed jirrapporta minn ma jieħu tort. Eh, hemm kwestjoni dwar għaliex mhux qed jirrapportaw dawn l-inċidenti. Parti minn dan huwa li ma jifmux il-tip ta' riskju li hemm involuti u jibżaw mill konsekwenzi jekk huma jirrapportaw eh, ta' tip ta' inċident eh, għax-xogħol tagħhom. U mbagħad smajna wkoll li anki meta n-nies jirrapportaw f'ċerta okkażjonijiet ma jsir xejn. U li ħafna drabi laqqas ikollhom l-appoġġ eh, mediku jew emozjonali u jew inkella impik alternattiv jekk huma pereżempju jkunu ġew infettati minn l-HIV kapaċi jkun hemm eh, eh, riskju għal pazjenti oħra. Aħna għandna riċerka li tura turi li dawk li jaħdmu fil-settur tas-saħħa barra mill-isptar eh, ħafna drabi inqas ikunu kontenti bir-reazzjoni tal min jimpiega. Kien hemm min tkellem dwar il-kamp ta' applikazzjoni, ovvjament huwa s-sattur tas-saħħa u aħna Eh, kontenti li kopri et jitħarreċ u subkontratturi kol ma nafx għana dana jinkludix ukoll e- e- minn innaddaf nistiq forsi niċċarawha. Imma ma jkoprix oħrajn, nispera l istat il membri ħarsu li dan imma l-obbligazzjoni dwar it-taħriġ hija ħaġa importanti ħafna Eh, den eh, hija obbligatorja biex wieħed jagħti u wieħed jieħu da tip ta' taħriġ għal dawk li huma permanenti u dawk li huma temporani għax eh, dik is-sens li nevitaw li b'xi mod ieħor inħarġu darba ma jiġu xejn U fejn ikun hemm nuqqas taħriġ anke fejn politika li tiżisti. Tkellimna wkoll dwar l-ispejjeż involuti il-miżuri ta' il-miżuri ta' sigurezza biex nevitaw hekk huma terz ta' dak tal-ispejjeż involuti biex nittrattaw dat tip ta' inċidenti. Dak huwa eh, qed nifranka kwantita ta' flus importanti ħafna fi żmien meta ma tantxaw flus u specialment fil-kas ta' min jimpiega li jista' jiġi eh, mm, eh, fitxuħ legalment jekk ikun hemm da tip ta' Grazzi ħafna. Sur Vlasa, minuta nofs. Signori, President, din il- um, Il-proposta direttiva eh, hija l-ewwel waħda eh, li ġiet eh, magħmula minn Union tas Servizz Pubbliku. Hemm stima li hemm fuq minn miljun każ bħal dan fl-Ewropa fis-sena. Allura naħseb li din hija pass fit-triq tajba. Jekk dan il- ftejim ħajġi rispettat, aħna nistaw nevitaw ħafna minn dawn l-inċidenti. Eh, dan jfisser li ħajkonna eh, posta xogħol biżjed sikurezza u nkunu nistaw nħarsu l ħaddiema minn eh, mart li jiġi infettat mill-dem. Jiena nemmen li kull ma jsir, kollox ħajsir biex il-msieħba soċjali jiprovdu l-informazzjoni li eh, hemm bżonn biex il-Kunsill tkun tista' tadotta din id-direttiva. Jiena nixtieq ngħid ukoll li ftehim bej il ħaddiem u min iħaddem huwa strument Ewropew legali uniku li mandux eh, preċedent fil-livell nazzjonali. Dan it-tip ta' regolament uh, eh, mamul minn persuna li huma affettwati direttament qed jieħdu qed eh, jadottaw miżura loga hija eh, eh, eżempju mudell ta' regolament Ewropew. Mhux bħal tnaqqis ta' CO2 jew l-armonizzazzjoni ta' servizzi fej ħafna kumpaniji jridu jissapportaw l regolament li aħna ntuhom, grazzi. Issa l-onorevoli Massalka għal minuta u nofs. Grazie ħafna, President. Kollegi, l-ewwel qabel kollox jien nixtieq nirringrazzja lir rapporter stana eh, is-Sinjura Lin u Beres għal xogħol verament tajjeb tagħhom fuq dan eh, fuq din il-proposta. Jiena eh, bħala tabiba naf li għawek f'dan il-parlament nafu sew kemm hemm bżonn li jkun hemm inħarsu aħjar dawk il-professjonali fis-settur tas-saħħa kontra dat-tip ta' eh, korriment dak li ħassibni huwa li hemm progress verament eh, bil-mod bin-naħa eh, tal-Kommissjoni. Għaddew ħames snin mindu l-kwistjoni ġita eh, qudiem il-Kommissjoni u għaddew il-fuq minn erba' snin minn mindu il-Parlament Ewropew adotta r-riżoluzzjoni tiegħu Eh, rekwizit biex ikun hemm leġiżlazzjoni ħalli jkun hemm ħarsin adekwat ta' ħaddiema fis-settur tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea kontra tip ta' infezzjoni li trasmessa mid-dem. Naħdmu mal kollegi di Hughes Lin eh, barit fuq dan il rizoluzzjoni, fuq l-abbozza rizoluzzjoni, u nirrekomenda li l-mizuri li ġi eh, proposti jiġu adottati kemm jista' jkun malaj u jiena appella biex ikunem l-aħjar prevenzjoni u ħarsin tal-ħaddima fis-settur tas-saħħa. Grazzi ħafna. Naddu issa għal sinjura għal Moran Cartier, President Kommissjoni, rapporter kollegi. Jena xtaqt najt li dal-ħodu jena verament kontenta dal-ħodu li għanna din il-direttiva, eh, il-proposta direttiva biex nevitaw eh, dat-tip ta' korriment Għax hawnhekk għandna problema fis-settur tas-saħħa Dirridu kem niprovaw insolvu kemm jista' jkun malaj. Nafu kemm huwa importanti, nafu xinu ma l-konsekwenzi drammatiċi ta' dat tip ta' eh, korrimenti. Kommissarju jiena eh, ottimista li inti ħajkollok soluzzjoni li wieħed jista' jimplementa bdal fejn Din il-forma dana ikonna progress fil-din il-problema. Nishtiq nirringrazzja l-Sinjura Lin għall-azzjoni tagħha, nixtieq nirringrazzja wkoll l-Sur Hughes għax hija responsabilità tagħna bħala membri tal-Parlament Ewropew li niżguraw li ċ ċittadini tagħna jiġu mħarsa. Dawn huma professjonali fis-settur tas-saħħa tkellimna ħafna dwarhom anki minn naddaf ukoll dawk li jaħdmu fil-ħabsijiet Anki min jaħdem fl-edukazzjoni u min jaħdem fil-settur tal-edukazzjoni eh, eh, fuq tal-saħħa. Eh, ma għanna bżon nedukaw iċ-ċittadini tagħna wkoll irru niżguraw li ma il-ċittadini tagħna ma jieħdux riski bla bżonn u jesponu l-impjegati fis-settur tas-saħħa għal riski li bla bżonn. Jiena naħseb li fil-Parlament Ewropew għanna bżon ninaqdu mar rapporter eh, biex nizguraw eh, eh, li din għanna tiġi applikata fl-Stati membri kollha. Għanna bżonn ukoll li spiss insegwu kif qed tiġi implementata dak huwa l-impenn tagħna hija r responsabbilità tagħna hija xi ħaġa li għandna naqsmu ħadd ieħor. Issa ngħaddu għal Sinjura Rapti għall-Onorevoli Rapti. Grazzi ħafna, President. Jena nixtieq nibda billi nringrazzja il-membri tal-Parlament eh, iżet anzjani jena membru ġdejt jien nixtieq nringrazzja s-Sinjura Lin u Sur Hughes, ix-Shadow Rapporters u naħseb li xoll xogħol li sar huwa tajjeb ħafna dan huwa importanti ħafna li għax il-raġel tiegħi huwa tabib u ġinfettat xi ftit snin ilu dat tip ta' korriment u naf personalment ċiġifiri li teħx taddi minn din l-ansjetà u dal-biza feħdan familja, meta membru tal-familja ikorri u jiġi infettat. Aħna verament għaddejna minn ġranet verament eh, diffiċli u sekem rajna il-rizultati tal-testijiet jiena nixtieq nirringrazzjakom għal darboħra għax-xogħol verament siwi li għamiltu u ngħid li din eh, li jiena kuntenta ħafna li għall-ewwel darba għandna assoċjazzjonijiet ta' min jimħaddem u ta' ħaddiema li jinaqdu flimkien biex eh, jaħdmu għal din ir-riżoluzzjoni. Għandi l-impressjoni li aħna qed naslu għall-lan tagħna u nieħdu deċiżjoni li huwa ta' benefiċċju għaċ-ċittadini. na mhux ħanirrepeti kull mant qal imma huwa importanti li aħna nirrepetu xi ftit minn dawn l-elementi. Miljun korrimenza dat tip mill-labar din hija kwantità enormi u rridu tuha importanza ma nix ninsew l parlament Ewropew kellu me kellu eh, ruol eh, eżemplari li jaħdem fuq da mill-2005. Hemm nuqqas ta' ħaddiema f'dan is-settur u din hija ħaġa li hija problema kbira fil-Greċja. Aħna rridu nagħmlu kull mar nistgħu biex din id-direttiva tiġi implementata kemm jista' jkun malaj. Qed nitkellmu dwar deċiżjoni li tista' tagħti important eh, kontribut kbir għall-għanijiet u objettivi soċjali. Għandna għandna nżidu n-numru ta' ħaddiema fis-settur. Nfakkar li ftit ilu qabel Parlament Ewropew eh, eh, Kommissjoni qalet li settur li aħna rridu niffokaw fuqu huwa dan Is-settur jiġifieri ta' professjonali fis-settur tas-saħħa aħna rridu ntuha importanza u naf li għadin fi żminijiet diffiċli m'għandna bżonn noħolqu dat tip ta' impik. Nixnawgur għalek eh, eh, kull suċċess eh, l-komissarju ntembil li najt li sur serkas li għandu ħafna esperjenza f'dan il-kamp dan is-settur għadu kemm qal li inti tibda tajjeb ħafna fil- eh, kariga tijak. L-opportunità tajba ħafna, jenna nishtiq nisħaq dan ukoll li aħna rridu niskuraw li nażlu eh, l-aħjar approċ, l-approċ tajjeb biex dawk li jaħdmu f'dawn is-setturi soċjali iħossu li hemm xi ħadd li qed jappoġġhom. Grazzi. For two minutes. Grazie Presidente. Anch'io porterò un'esperienza personale. Lavoro in ospedale da 15 L-Onorevoli Mattias, jena ili naħdem 15 eh, sena tisptaru, fal ċerta żmien kont naħdem fil-teatru ta' operazzjonijiet. U darba niksitni labra infettata u koll, jena kelli nistenna b'ansjeta sakemm ikonna riżultati. U għaddejt minn perjodu fej jiena kont naf li eh, kont kapaċi ikolli kull tip ta' mart. Allura jiena bl-esperienza tiegħi verament favur din dan tagħti valur legali għal dan il-ftehim biex tagħti iżjed sikurezza u sigurtà eh, fil-settur fil-ħaddiema f'dan is-settur il-ħaddima f'dan is-settur huwa 10% tal-ħaddima tagħna u hemm wieħed punt miljun każi ta' dat tip ta' korriment kull sena u ħafna drabi daw il-ħaddima fis-settur tas-saħħa jkollhom jitilqu minn das-settur kompletament. U hemm u f'każ ta' 2.5% dawn jista' jwassal għall hiv AIDS U meta wieħed iżon f'moħħu riski kbar li hemm eh, għal daw f'dan settur ħafna drabi eh, nies ma jeħtlux għax eh, jibżaw. U aħna rajna nuqqasijiet fin-numru disposti li jaħdem fis-settur daw l-aħħar snin. Is-sistemi tas saħħa tagħna qed ibatu u ħaddiema fis-settur tas saħħa qed ibatu minn stress u tensjoni. Dawn il-ħaddima darba li jkunu, eh, darba li jkorru, jistennew s-sitxur biex jafu jekk jekk eh, eh, ikunux ġew infettati minn xemart. mart oh, kull mizura preventiva għandha tiġi meħuda. Tobba u oħrajn għandhom jistabrixxu regoli u jgħadu jirrispettawhom. L-Onorevoli Czarneski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 minn dawn minħabba dan il-problema. U sfortunatament ħafna minħabba ġerħiet relatati mal-labar. Fil l-Istat Uniti qed jgħidu li dawn in-numri huma sottostimati u għalhekk dan jiġġenera tħassib mhux biss l-ħaddiema tal- qasam tas-saħħa iżda minn naħa l-oħra tal-munita, l-pazjenti li qed ibatu minn din il-problema wkoll. U għalhekk rridu nħarsu lejhom ukoll. Irridu nammettu li dan ifisser ħafna somom kbar ta' kumpens li jiġu mħalsa fl-aħħar mill-aħħar mill-isptarijiet. Il-kellima qabli qalu li l-prevenzjoni hija verament importanti f'dan il-qasam. Dan għaliex il-prevenzjoni hija aħjar meta mqabla mal-trattament u hija irħas Għalek, din ir-riżoluzzjoni nistgħu nappoġġawha ta' bilħaq u hija tweġiba xirqa għal kummenti u l menti li nirċivu mis-settur tal-kura tas-saħħa. Speċjalment issa li l-problema qiegħda tikber il-problema tal-kumpens li jrid iħallas l-isparijiet qed tikber ukoll. Is-setturi tal-kura tas-saħħa u l-pazjenti qed jitolbu l-kumpens u għalhekk dan l-aspett finanzjarju huwa importanti wkoll il-grupp politiku tiegħi ħaj appoġġa din l-abbozz ta' mozzjoni tal-rezoluzzjoni u aħna naħsbu li f'din il-mozzjoni għal-rezoluzzjoni nistaw naslu biex nirrispondu għall sfidi tal-lum għal xieħut minnom u nistaw tassaw nirrispondu għal ħtiġijiet tal-ħaddima fil-qasam tas-saħħa u l-pazjenti fl-Unjoni Ewropea. Grazzi għaw żewġ kellima taħt il-proċedura KHDI, s-sur Papa Luko Nikolaw, għal minuta l-ewwel. Ευχαριστώ poli κύριε Πρόεδρε. Λαμβάνω σήμερα τον λόγο για Grazie ħafna, President. Iva tlab tal-kelma sabiex nkun nista nifraħ l-rapporter l-rapporters u l-dawk in-nies kollha li kienu involuti biex waslu għal dan id-dibattitu. Dejjem qed ngħidu li l-Unjoni Ewropea nanqarbuha ma' ċittadini u għalhekk naħseb li rnexxina niksbu din l-lan permezz dan id-dibattitu kollega tiegħi li huwa tabib Zazuh għalli li iva dak li tagħmlu hawnhekk permezz ta' din id-diskussjoni tassew importanti. U għalhekk irridu nispjegaw liċ ċittadini tagħna li hija tassew importanti biex ikun hemm prevenzjoni ta' avvenimenti bħal dawn. Il-prevenzjoni hija tant importanti u għalhekk in-nies iridu jkunu kapaċi jarfu x'inhu ma riski u sogri differenti li hemm fl-isptarijiet. Il-ħaddiema f'dan il-qasam meta jaħdmu għal taħt pressjoni għal tant sigħat dejjem twassal għal pressjoni kbira għal dawn il-ħaddiema u għalhekk irridu niżguraw li jkun hemm rispett għal miżuri ta' prevenzjoni. Rridu eh, ħaddiema li jkunu b'saħħithom fil istarijiet u fil-kura tas-saħħa biex bekk ikun jistgħu jittrattaw il-pazjenti tagħhom mill-aqwa mod possibbli. Grazzi. Issa Sinjura Karendag għal minuta. L-anijiet tal-politika tagħna għandha tkun li noħolqu l-aqwa kondizzjonijiet biex niżguraw li jkun hemm l-ogħla livell ta' għajxin fl-Unjoni Ewropea għaċ-ċittadini tagħna. Waħda mill-opportunitajiet li għandna biex inkunu nistgħu noħolqu l-impjiegi din hija importanti iżda m'għandniex ninjuraw il-fatt li dawn l-impjiegi m'għandhomx iwasslu biex il-pazjenti jkunu eh, ma jifilħux jew ikun hemm sogru għas-saħħa tagħhom u għalhekk il-prevenzjoni u sikurezza fil-xogħol tiegħek hija importanti ħafna u jiena konvent li l-mira tal-din id-direttiva issa eh, ila mistennija u għalek eh, bżon li noħol u l-kondizjonijiet għal dawn il-ħaddima li din jiffaċċaw dawn il-riski kull-jum. Naħseb li hija fl-interess ta' ċittadini Ewropej kollha biex dan nimplementawha ajr kemm jista' jkun u għalhekk nirringrazzjak. Il-Kummissarju jekk l-kelma. Thank you very much. Grazie ħafna. L-ewwel net nixtieq ngħid li jiena sodisfatt li din il-proposta hija għandha appoġġ tant wiesa fil-Parlament jiddispjaċini li l-proċess dam aktar milli ħafna minnkom kienet jistennew iżda nixtieq ngħid li jiena konvint li dialogu soċjali għandu rwol importanti, rridu nrispettaw ir-rwol tal-imsieħba soċjali mhux biss għandha l-leġittimità iżda għandha wkoll l-implementazzjoni. Tipparteċipa f'regola ġdida u għalhekk aħna importanti li jkollna suċċess fiha. Dan kollu huwa importanti. Aħna konċi li hemm dokument ta' ħidma bejn l-imsieħba soċjali li għandha x'taqsam ma' kjarifika tal-ftejm qafas u anki l-implementazzjoni tiegħu. Għalhekk nittamaw u naħseb nistgħu nafdaw li dan ħajkollu rwol importanti fil-tlestija fil-Kunsill. Biex bekk nkunu nistgħu nwieġbu l-tħassib tal-implementazzjoni. Għandna interess ukoll fil- Eh, fis-segwitu ta' medda twila ta' żmien u importanti biex nkun nistgħu nagħmlu monitoraġġ kemm kien ta' suċċess kemm kienet ta' suċċess din id-direttiva. Nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni għat-test li jgħid li l-firmatarji għandhom jagħmlu reviżjoni tal dan il-ftehim ħames snin wara deċiżjoni tal-Kunsill li kienet talba min-naħa tal-partijiet tal-partiti f'dan il- parlament għalhekk hija importanti li jkun hemm l-implementazzjoni u li nieħdu nota wkoll ta' tibdiliet fix-xejriet ta' ġerħiet bħal dawn. U dan għandhom ikunu l-punt ta' tluq biex bekk jekk ikun hemm xi partiti li jixtiequ jużaw din l-opportunità ikun jistgħu jagħmlu dan. Fl-aħħar mill-aħħar nixtieq ngħid li la darba bis-60 jum tal- tal-Kummissjoni il-kellima u dan fil-messagġi tagħhom huwa tassew importanti li l-Kummissjoni tagħti aktar attenzjoni lill-minsija fl-Ewropa dawk il-faxex ta' età u dawk il-ħaddiema li ma jistawx jitkellmu faċilment għal infushom għalhom infushom. U ħafna drabi jkunu fil-marġni kienu fil-marġni fil-moddi. Is-settur tal-kura tas-saħħa huwa Eh, settur importanti dan huwa ċar u għalhekk aħna devoti biex intuhom l-attenzjoni kollha xirqa. Hija importanti li narfu li dawn il-sptarijiet u s-settur tas-saħħa tal-kura tas-saħħa huma esposti għal dawn il-ġerħiet ġej mill-labar u ġerħiet minn affarijiet manuġġetti li jaqtaw u għalhekk importanti li jkun hemm prevenzjoni u anki huwa importanti fi żminijiet ta' kriżi. Meta il-konsolidazzjoni fiskali ħat affetwa il-kondizjonijiet ta' dawn il-ħaddiema. Għalek, l-attenzjoni tagħna għandna natwa kollha għandha tkun priorità fl-aġenda tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna, Kummissarju. Nina ċert li l-koll grati għal minn beda dan id-debattitu u nittamaw li l-affarijiet jittibu. Nkomplu d sa l-ofsenar